kun nistgħu naraw kif nappoġġaw il-xogħol tal-attivisti tal-LGBT. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Grazzi, Kommissarju Kallas. Hemm sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u nagħlaq dibattitu u se ngħaddu għal votazzjoni dal-waqt. L-ewwel rridu nivvotaw fuq seba mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fit-Tajlandja u l-Kambodja. L-ewwel nett ir-riżoluzzjoni konġunta dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din ir-riżoluzzjoni tgħaddi b'mod unanimu adottata. Naddu issa għal mozzjoni e riżoluzzjoni fuq il-Jemen il-pina tal-mot lil minorenni li wet rejati partikolarment il-kas ta' Muhammed Taher ta' Betsamum. Hemm riżoluzzjoni konġunta waħda għanna numru ta' emendi l-ewwel net l-emenda 2 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda 3 favur kontra Astenzjonijiet adottata. Naddu issa għal votazzjoni separata fuq paragrafu numru 1, test addizzjonali favur, kontra, astenzjonijiet. Ta' di b'astenzjoni waħda. Naddu issa l-votazzjoni għal premessa E, qabel premessa wieħed favur kontra stenzjonijiet adottata wkoll. Issa ngħaddu għal votazzjoni kollha fuq riżoluzzjoni kif ġiet emendata dawk favur kontra astenzjonijiet din riżoluzzjoni adottata wkoll. Ngħaddu għall-aħħar riżoluzzjoni tagħna fuq l-Uganda l-til ta' David Kerto, għawek għanna riżoluzzjoni konġunta L-ewwel ħan votaw fuq il-paragrafu numru 6, votazzjoni maqsuma test oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din il-parti tgħaddi, tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Tieni parti tgħaddi wkoll. Issa ngħaddu għal votazzjoni maqsuma fuq il-paragrafu 8 dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddu wkoll. Issa ngħaddu għal paragrafu 12 test oriġinali. Żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet taddu wkoll. It-tieni parti favur, kontra, ħanamlu verifika elettronika fuq dan votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Nalaq il-votazzjoni. Maddiċ. Naddu issa fuq il-votazzjoni għal rezoluzzjoni kif ġiet emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Rizoluzzjoni adottata. L-ebda vota kontra, astensjoni waħda. 55 favur għandi tħabbiriet, ċevejt mill konsil il-pozizjoni fuq l-ewwel qari u r-raġunijiet li waslu għal l-adozzjoni tal-Konsill l-pożizzjoni tagħhom. Il-minuti ta' din is-seduta ħtiġi asma u jkun hemm periodu ta' tliet xhur biex il-Parlament ikollu pożizzjoni fuq il-minuti li tibda mit-18 ta' frar